differenza, differenza tangibli sabiex l-Ewropej kollha ikunu jistgħu l inqas jgħixu eh, u jkunu f'saħħithom. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju, bekk nifqu fuq dan il-punt, il-vot, il-mozzjoni, il-rezoluzzjoni u kol jittieħed għada f'nofsinhar. Issa nkomplu fuq il-punt li jmiss, fuq l-aġenda tan rapport li jmiss, is-Sinjura Ġoli kooperazzjoni b'pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar il-promozzjoni ta' amministrazzjoni tajba fil-kwistjonijiet ta' taxxa. Is-Sinjura rapporter Sinjura Jolie fil-Kumitat tal-Iżvilupp Deve. Iva, grazzi ħafna, Signor Komissarju, kollegi. Jina għata ċertu soddisfazzjon li qed nippreżentalkom dan ir-rapport ġifiri dwar il- kwistjoni ta' taxxa jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti xogħol imbeda ilu u li jien qed inkompli issa dan ix-xogħol fil-Parlament Ewropew nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-Kumitat DEVE il-kooperazzjoni magħhom kienet verament tajba jiena nispera li dan kollu nistgħu nikkonfirmjaw bil-vot għada. Ovvjament il-kriżi finanzjarja il-fat li il-prodotti agrikoli u kol iktar ta' ċertu spejjes irridu naraw eżattament kif namministraw aħja it-taxxi u l-flus. Bekk naraw li dan huwa Eh, mux b'dinja, mux b'sfida imma xogħol kbir. Sistemi ta' taxxa li jkunu jaħdmu, ovvjament jiddependu fuqhom il-sistemi tal-istatijiet, hemm bżonn li jkollna trasparenza tal-infiq pubbliku dan huwa mod responsabbli ta' kif namministraw naraw li kunem ukoll la sistema trasparenti ma jfissirx li l-għajnuna pubblika l-iżvilupp għandha titnaqqas sabiex eh, l-għajnuna publika l-izvilup hija importanti, ovvjament rridu intejbuha imma nafu kemm importanti għal dawk il-pajjiżi li huma bil-quta l-ar minn kriżi ekonomika u anke tal-klima. Għalhekk ma rridux aħna nbidlu din il ajnuna irridu intuha direzzjoni ġdida permezz ta' sistemi ta' taxxa effiċjenti li jkun qed jikkontribwixxu għalihom il-kumpaniji multinazzjonali sabiex il-pajjiżi fqar ikunu jistgħu inaqsu l-faqar, jiżviluppaw aħjar, jaraw eżattament eh, mħabba l-liberalazzjoni tas-swieq kif jagħmlu kumpens u sabiex ġifieri lajnuna ġejja minn barra eh, fuq medda twila ta' żmien ikunu jistgħu jużaw aħjar. Nafu li ċertu pajjiżi huma l-vittmi ta' sistemi ta' sistemi ta' taxxa hemm ukoll il-dumping fiskali minħabba il-sistema ta' Bretton Woods. Nafu wkoll xiġri minħabba tax havens u pajjiżi jitilfu ħafna eh, minn mitħul permezz ta' taxxi dan għandu jagħmel jiġi sa' jitqabbel ħafna ma dawn mal kif ukoll jħadmu dawn is-sistemi tal-pajjiżi iktar iktar żviluppati. Nafu wkoll kif jimxi l-OECD jifirmaw u kol bil li ma jkunx hemm bdil automatika tal-data ġifiri jipruvaw jagħtu l-impressjoni li huma qed jaħdmu b'mod legali imma mbagħad eh, jifħu bib eh, għal tax havens. Hemm bżonn għom dawn it-tax havens din hija xi ħaġa ovvja jekk irridu f'dawn il-pajjiżi jkun hemm iktar żvilupp u għandha tkun priorità għalina l-Unjoni Ewropea għandha terfa' responsabiltajiet f'dan ir-rispett bħall-Istati Uniti hemm bżonn ikollna liġijiet li jkunu ċari li jkunu jorbtu, hemm bżonn ikollna mekkaniżmi ta' sanzjonijiet il il-tax savings waqfhom darba l-dejjem. Għax dawn il-tax savings huma armi ta' distruzzjoni massiva. <clears throat> transfer pricing, irdu naraw li dan ikun so, eh, naraw il kumpanniji Ewropej x'qed jagħmlu interalja, qegħdin jabbużaw mis-sistema kif inhi Għalhekk hemm bżonn ikollna mekanizmi trasparenti li jorbtu sabiex niżguraw li l-kumpaniji multinazzjonali, speċjalment f'ċerti industriji, jiddikjaraw il-profitti tagħhom u xed iħallsu bħala taxxa f'kull pajjiż fejn jkunu qed joperaw. <clears throat> Naħseb din tkun jkun l-ewwel pass Jena naħseb li linja ħaġa li hija ovvja sabiex mhux il-pajjiżi li iktar fuq jkompli eh, jinħaqru. Din eh, dan għandu jkun part integrali mal-kredibilità tal-Unjoni. Grazzi ħafna Sinjura Ġoli. Quattro collegas che chiedono tomar la palabra, in primer lugar lo... Grazie li ħames kollegi li jixtiequ jitkellmu. L-ewwel is-Sinjura Bazescu dak minuta se naqta' il-mikrofonu wara minuta. Grazie President, fil-kuntest tal-kriżi ekonomika preżenti, eh, governanza tajba fuq kwistjonijiet tat-taxxa hija xi ħaġa meħtieġa kemm barra mill-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Unjoni Ewropea li nixtieq ngħid li kull stat membru għandu l-responsabilità li jiddeċiedi fuq il-politika fiskali tiegħu stess. F'dan il-kuntest aħna m'għandniex nagħmlu ostakli u nridu jkun hemm iktar promozzjoni bejn pajjiżi. il ġilda kontra tax havens hija ta' priorità dawn innaqsu l-kwalità tas sistemi politiċi f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u wkoll jinkoraġġixxu kriminalità ekonomika biex bekk ikollhom iktar profitti u dawn iwasslu għad distribuzzjoni inġusta tar revenues fiskali. Miżura oħra tista' tkun li jinsaħħu l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati membri. U wkoll importanti li ninkoraġġixxu l-parteċipazzjoni ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fil-forums internazzjonali rilevanti tagħhom. Grazzi. Grazzi, Signora Bazescu e Signora Westlund. Le, ma tixtieqx titkellem. is Keller. Grazzi. E, taxxi ta' sazzjoni għaffermi importanti fi rigward ta' politika ta' svilupp. Hija importanti għal e, koerenza tal-politika għal svilupp għaliex minar sistema tajba ta' taxxa minar politiċi tajbin fuq it-tax havens muser nkunu koerenti e, fil-politiċi ta' svilupp tagħna bħalissa maħniex koerenti. Jiena nispera li intom ma tnaqsux il-valur li għandu dan ir-rapport. Hemm xi nuqqasijiet kbar bħal pereżempju nuqqas ta' eh, indirizzar li l-problemi ta' fl-OECD u wkoll fir gbar tal-impatt tal-kompetizzjoni fuq it-tax revenues. Jekk aħna rridu naġirixxu ma' trattat tal-Lisboni kif rridu nkunu koerenti, aħna rridu nieħdu azzjoni issa u nitlobkom biex tappoġġaw dan ir-rapport biżjed. Grazzi. Grazzi, Signora Keller. U l-aħħar kellim f'din is-sezzjoni huwa Sur Ferreira. Grazzi, President. Kooperazzjoni fis-settur tat taxxa hija importanti u nix ninsew li l-politika tat taxxa hija għodda fundamentali għal politika soċjali u ekonomika fejn hemm kriterji ovvja ta' natura politika li għandhom jiġu trattati. Għal daqstant aħna qegħdin niddiskutu dwar um, governanza tajba tat-taxxa lażliet li siru mill pajjiż li qegħdin jiżviluppaw għandhom jiġu rispettati u għandna jkollna rispett ta' livelli ta' żvilupp ta' dawn il-pajjiżi u għall-kundizzjonijiet ekonomiċi tagħhom. Minkejja ċertu reżistenza ta' ċertu kumpaniji ikun hemm xi problemi lejn daw li jisiru għal dawn il-inħolqu għal dawn il-pajjiżi. Qed ikun hemm ukoll telf li huwa ekwivalenti tal-8 biljun dollaru fis-sena. Dawn huma l-konsegwenzi tal-politika tal-Unjoni Ewropea fis-sistema ta' kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, grazzi jgħid il-President, jew nagħlqu id-dibattitu bil-kummenti tas-Sinjura Demanaki, grazzi. Grazzi President. Fisem il-Kummissjoni jiena nixtieq nirringrazzja l Parlament Ewropew b'mod partikolari l-Kumitat dwar l-Iżvilupp għal dan ir-rapport. Jiena grata li is-Sinjura Zoli, rapport tagħha juri il-messaġġ tal-komunikat tal-Kummissjoni u jagħti valur miżjud ta' dan il-komunikat tal-Kummissjoni. Ukoll qed għandu għanijiet ambizzjużi ħafna u wkoll joffri linji gwida tajbin għall-Unjoni Ewropea biex issaħħa uh, Eh, u tejn iktar pajjiżi qegħdin jiżviluppaw. Dan huwa importanti ħafna għad kabbir sostenibbli, tnaqis fil-faqar, governanza tajba u dispożizzjoni ta' eh, public goods li huma meħtieġa għal l-MDGs Irridu kol li konna koerenza bejn il-politiċi u nassistu pajiz li għedin jizviluppaw biex ikollhom sistemi ta' taxxa aħjar u amministrazzjoni aħjar. Aħna din infaċċjaw problema serja. Jiena kont impressjonata ħafna meta smajt il-figuri eh, li semmejt inti li l-ammont ta' eh, outflows illegali u ma ta' 10 darbit iktar għoljin mill-flus li qegħdin jingħata lil pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Din hija xi ħaġa impressjonanti għal daqstant aħna rridu naħdmu u nappoġġaw sistemi effettivi domestiċi tat-taxxa u koll rridu naħdmu lejn ambjent ġust ta' kooperazzjoni eh, fit-taxxa u ngħinu lil pajjiżi biex innaqsu problemi li trattaw it-taxxa. Ir-rapport tiegħek qed jitlob lill kummissjoni biex tieħu konsiderazzjoni l-impatt ta' tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ u kol biex ma t-limitax ruħa għal prinċipji tal-OECD għal ġlieda kontra l-evazjoni tat-taxxa u kol kompetizzjoni tat-taxxa li tagħmel l-ħsari. Nixtieq nirreferi għal dawn l-isfidi. Fir-rigward tal-ewwel kwistjoni jiena nista' nassigurakom li aħna qed nimpenjaw ruħna bisih biex nappoġġaw transazzjonijiet fiskali permezz ta' appoġġ miżjud fil-capacity building,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 Eh, ta' svilup reġjonali fuq livell eh, tal-Unjoni Ewropea wkoll reġjonali. Fir-rigward ta' tieni punt, il-Kummissjoni tqis l-evażjoni tat-taxxa u kompetizzjoni tat-taxxa li tagħmel ħsara bħala l-iktar ostakli għal resource mobilization għal daqstant aħna qegħdin ngħinu lil pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jiżviluppaw kapaċitajiet jindirizzaw dawn l-isfidi u wkoll jippromovu kooperazzjoni internazzjonali aħjar fil-kwistjonijiet tat-taxxa. Ħafna iktar xogħol, ħafna xogħol sar sa mill-adozzjoni tal-komunikat tagħna, azzjoni konkreta saret kienet possibbli permezz tal-appoġġ finanzjarju tagħkom. L-allokazzjoni tal-2010 ta' seba' mittelf ta' madwar 700.000 euro kien importanti ħafna għal governanza dan kien importanti ħafna għall Administration Tax Forum, appoġġ għall industriji inizjattivi ta' taxxa wkoll il-finanzjament ta' avveniment li sar fin-Nazzjonijiet Uniti fuq il-mobilizzazzjoni ta' risorsi domestiċi. Aħna wkoll qed no, ser nofru assistenza teknika biex nimplementaw ftehim Ukoll il-Kummissjoni qed tipprepara komunikat biex tassessja il-vjabilità li nintroduċu rekwiżiti ta' rapport pajjiż pajjiż għal leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna kellna konsultazzjoni pubblika u issa ser inkomplu bl-assessjar tal-impatt fuq din il-kwistjoni importanti. Din tista' tgħin il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jiġġieldu l-evażjoni tat-taxxa. Jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi lilkom għall appoġġ tagħkom fuq dawn il-kwistjonijiet u jiena konvinta li jista' jsir ħafna aktar progress biex insaħħu l-governanza tat-taxxa u wkoll jiena grata li qed nara l dawn il-punti ġew inklużi wkoll fuq l-aġenda tal-G20 u l-G8. Grazzi. Signora Commissaria, cerramos el debate y la votación